Xol tiegħu biss dan il-President huwa li jara li l-elezzjoni tal-President li jmiss issir kif suppost ikun hemm verifika wkoll tal-kredenzjali tal-persuna. Mela nixtieq ngħidilkom li dawn il-gruppi ġew informati l-IPP il-soċjalisti il il-grupp tal-liberali, l-alde, il-grupp tal-ħodor, il-Greens EFA, il-grupp tal-konservativi reformisti, ICR, e il-grupp federali tal-grupp tal xellu il-UNGL, u l il-grupp ta' l-Europa għal libertà u demokrazija EFD. In dikjarazzjonijiet wara li twaqfu dawn il-gruppi